għandu rwol importanti ħafna f'din il-ħaġa. Nirringrazzjakom. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Herzlichen Dank auch für Ihren unermüdlichen Einsatz. Grazie lil Kommissario. Grazie tal-li eh, l-input tiegħek f'din il-politika tal-ġirin żewġ mozzjonijiet involuti waħda fuq id-dimensjoni tal-vant u l-oħra tal-nofsinhar u l-votazzjoni fuqhom s'issir għadha f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa stqarrija mill-Kummissjoni dwar l-użu tal-vjolenza sesswali fil-konflitti fl-Afrika ta' fuq u fil-Vant Nofsani u ħanerġa' ngħaddi il-mikrofonu lill-Kummissarju. Il-Kummissarju Fule għandu il-mikrofonu. Thank you very much, Madam President, Honorable Members. Grazie, uh, Signora President, Onorevoli Membri. Eh, irridu nirrifjutaw b'mod eh, ibes ħafna kwalinkwa tip ta' violenza li tintuża kontra in-nisa li mill-intimidazzjoni sa l-istupru. Dawn huma rejati terribli li ħafna drabi iseħħu kontra l-iktar persuni dajfa u bla difiża. Sfortunatament dan u sfortunatament huwa fatt illi f'ħafna pajjiżi mhux biex l-Afrika ta' fuq il-vant nofsani eh, huma niqsin minn qafas legali li jipproteġi lin-nisa u l-tfajliet minn l-istupru u ma jinkoraġġaxxuhomx biex dawn jirrapportaw eh, ir-reati u ma jittellawx il-persuni il-qorti. il persuni il orti il persuni il qorti sfortunatament din innuqas ta' innuqas ta' gwaljanza fil-Eġittu mm, Issa, il, per eżempju, il-forum li qed jikteb il-Kostituzzjoni l-ġdida ma fiex nisa u fejem nisa minn numru żgħar biss U da ma jirriflettix il-kuraċ li ntwera minn nisa fil-konflitti u fil-protesti li saru fil-pajis palissa. Nisa e, nisa huma esklużi minn din ir-riforma e, soċjali għalhekk e, ċans suċessu ta' suċċess huwa anqas aħna nikkundannaw għalhekk dawn uh, ir-rapporti illi għandna dwar din il-vjolenza sesswali fuq uh, il-nisa il-Unjoni Ewropea ħassaħħaħ ir-rwol tan-nisa. Hija penjata li saħħaħ ir-rwol tan-nisa f'kwalinkwa qasam fil-kultura, fil-ekonomija u fis-soċjetà ċivili. U għalhekk illi uh, wieħed mill-anijiet uh, għandu lan li promuovi l gwaljanza bejn is-sessi u uh, jikkoraġixxi l-ġlieda kontra diskriminazzjoni lejn in-nisa. Il-proċess ta' Barcellona saħħaħa dan il dan lan minħabba dawn l-impenni il-konferenza Euro-Mediterranja dwar it-tisħiħ tar-rwol tan-nisa fis-soċjetà li saret f'Novembru tal-2006 f'Istanbul bdiet dan il-proċess innovattiv. Il-ministri inkluż dawk mill-Alġerija, l-Ġordan, eh, l-Eġittu, l-Marokko, il-Marokk, il-Sirja, Tunezija, eh, qablu illi ħajkollhom dan l-approċ olistiku fuq Msejjes fuq dawn il-prioritajiet li huma marbuta fl-imkien, id-drittijiet tan-nisa, drittijiet politiċi u ċivili, drittijiet eh, eh, eh, ekonomiċi, id-drittijiet tan-nisa fil-rwol tal-komunikazzjoni u fil-mass media. U minn din il-konferenza l un beda xol fuq l-implementazzjoni ta' dan il-qafas ta' eh, miżuri eh, b'mekkaniżmu b'mekkanizmu ta' segwitu u rapporti li jiġu pubblikati mill-Kummissjoni Ewropea l msieħba eh, f'Union tal-Mediterran eh, ikkonfermaw l-impenn tagħhom fil-konferenza ta' Marrakesh f'Novembru tal-2009 u soċjetà ċivili ġiet involuta b'mod sejf fid-diskussjonijiet li kien hemm eh, bekk tqajmet aktar kuxjenza u kien hemm aktar viżibilità tal-proċess u kulħadd qabel fuq l-isfidi li kien hemm f'dan il-proċess barra minn dan il-proċess reġjonali Nazzjonali u e, ukoll dialogu u sotto komitati illi trattaw dawn il-kustjonijiet marbuta ma' sessi u dan huwa importanti biex nindirezzaw it-ħassib illi e, għanna. E, Nixtieq nikkonkludi Sinjura President u Onorevoli Membri l-Unjoni Ewropea mijiex se tittollera il-vjolenza kontra nisa u għanużaw kwalinkwa mezzi biex naraw li din ma sirx. Grazzi. Dank, Herr Kommissar. Wir kommen zu den Rednern im Namen der Fraktionen und Grazzi. Issa naddu għal kalima mill-gruppi politiċi għal PP Signora Bauer għal minuta u nofs. Grazie ħafna, Signora President, Komissarju, distinti kollegi. Jiena naprezza ħafna l-impenn sħiħ tal-Kummissjoni biex tikkundanna l-violenza kontra n-nisa bħala eh, arma tal-gwerra din hija użata b'mod sistematiku f'kunflitti bl-armi biex eh, ikun hemm din eh, biex biex biex jiġu degradati in-nisa. ħafna nisa f'kulturi differenti qegħdin jitrażmettu e, eh, simboli tal-kultura għalhekk din il-vjolenza tmur kontra din id-dinjità tan-nisa u kontra is-soċjetà. E,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 differenti ta' violenza sessuali, ehm, zwiġijiet ta' bil-fors, tqala ta' bil-fors u marrejati illi għandhom jiġu ikkastigati. Dawk responsabli minn din il-violenza fi żmien il-gwerra ħafna drabi ma jiġux ikkastigati u l-violenza kontra n-nisa ħafna drabi tiġi aċċettata bħala eh, riżultat inevitabli inaċċettabbli tal-gwerra. għalek wasal iżmil nikkondannaw din il-prassi f'kwalinkwa eh, postijiet fid-dinja u min qed jagħmel dawn ir-reati ma jistax eh, jibqa' milli jiġi ikkastigat. Il-President għettejt il-kellima li għedċedit il-ħin illi kella għalija. Il-kellima li Mrs. Nira Gomez. E, Jina rajt ir-rapport u ħafna drabi naraw illi ħafna drabi meta naraw il-protesti li qed isiru fil-Libja naraw biss l-irġiel fuq qudiem net Eh, l-istampi kollha li qegħdin naraw mill-pajjiżi, mit-Tunezija, mill-Libja, eh, aħna fihom naraw illi hemm eh, fil-fatt in-nisa u tfajliet il qed ikollhom rwol fundamentali f'dawn il-protesti fl-Afrika ta' fuq u fil-Vant Nofsani fil-ġlieda tagħhom kontra dawn is-soċjetajiet patriarki ħafna eh, nisa għandhom rwol importanti ħafna u ħajkollhom rwol importanti fil-ġejjini għalhekk huwa importanti l-Unjoni Ewropea tappoġġa lil dawn in-nisa eh, irridu għalhekk napoġġaw ukoll NGOs u nagħtu eh, appoġġ finanzjarju wkoll għan-nisa u ninkoraġġuhom biex jissieħbu fil-partiti politiċi u jkunu parti mill-parlamenti huwa essenzjali wkoll illi l-Unjoni Ewropea eh, timmobilizza l-isforzi tagħha fuq livelli għoljien biex tara li ma tintużax din il-vjolenza kontra in-nisa speċjalment dawk illi jollu leħinhom. Anka il-testijiet ta' virginità eh, eh, illi saru għandhom eh, eh, għanna naraw minn għamel dawn it-tipi ta' rejati għamandomx ikunu accettati u għandu jkun hemm investigazzjoni imparzjali biex ma jerġawx iseħħu grazzi ħafna għal grupp tal-alde il sinjura Parna Parvanova, għal komissarju, kollegi aħna nixtiequ nuru tħassib tagħna dwar is-sitwazzjoni tan nisa fil-Vant Nofsani u fl-Afrika ta' fuq. Fil-ġmat li għaddew rajna violenza ta' dritt, eh, eh violazzjoni ta' drittijiet ta' nisa u mis noqgħod nidħol fid-dettall ta' dawn il-każijiet ma nixtieq insemmi żewġ sitwazzjoni simboliċi li għandhom jiġu kundannati b'mod ibedjat. Eh, mara Libjana rapportat li l-istampa internazzjonali irriġi stuprata minn grupp tarġil u palissa edha tiġi detenuta u anzi kienet eh, detenuta u mizmuma għal 72 sija qabel ma nħelset anka fl-Eġittu eh, kien hemm eh, dimostranti illi ġew stuprati mill-forzi tal-militaru saru fuqhom dawn it-testijiet tal-virġinità dawn il-każijiet juru bihom għandna l-evidenza li qed jintuża l-istupru biex tiġi terrorizzata il-soċjetà ċivili dawn huma atroċitajiet li m'għandniex naċċettaw qed insejħu l-Kummissjoni u l-Kunsill biex jopponi l-użu ta' eh, dan assalt sesswali l-abbuż u l-istupru eh, f'dawn il-konflitti fil-Vant Nofsani u fil-Afrika ta' fuq. Irridu nużaw ukoll l-istrumenti ta' bil-katana biex nigarantixxu li wara l-tranzizzjoni ta' dawn is-soċjetajiet id-drittijiet ta' nisa jiġu miżmuma u rispettati. Il-bieraħ adottajna rapport dwar il-qafas tal-politika politika tal-Unjoni Ewropea biex niġildu kontra l-violenza kontra n-nisa u mhux aċċettabbli li jkun dawn id-double standards meta nitkellmu dwar il-politika tal-Unjoni Ewropea barra l-Unjoni Ewropea drittijiet iridu jiġu integrati fil-politika ta' fl u fil-proġetti u il-parla u għandhom jitpoġġow miżuri eh, f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Frau Vorsitzende die erzwungenen sogenannten jungfräulich. Mela, sur loħbier għal minuta u nofs. Rigward eh, il-testi ta' virginità li saqtu mill-armata fl-Eġittu wara l-protesta fil-pjazza ta' Tarħir kif ukoll l-istupru ta' grupp minn eh, soldati eh, xjoħroġ minn hawn ġifieri li qed isseħħ din il-vjolenza fuq in-nisa fil-gwerer Hawnhekk aħna fil-Parlament Ewropew f'Novembru li għadda aħna tkellimna favur l-istati membri eh, li qed jihdu li għandna nieħdu bis-serjetà din il kustjoni ta' violenza fuq in-nisa u l-konflitt li jeżisti f'pajjiżi. Hemm rapport fuq il-progress u għandna wkoll intejbu l-qafas internazzjonali rigward il-violenza fuq in-nisa f'żoni fil-gwerra ħafna pajjiżi wkoll stabillew il-politika nazzjonali tagħhom u importanti ħafna li l-Unjoni Ewropea tkellmet u ħalset 300 miljun euro għal għajnuna medika u 200 miljun għal rizoluzzjoni tal-Konsil ta' Sigurta tal-Nazzjoni Uniti. Hemm ukoll strateġiji oħrajn li ħajseħħu fl-2011 b'mod partikolar taħriġ ta' personal u essenzjali għalhekk illi aħna issa rridu ngħidu u nimplementaw b'mod ċar dawn il-ħidmit kollha fil-patt tagħna mal-pajjiżi ta' nofsinhar għandna nżommu dan kollu f'moħħa u nirrispettawh u eh, ovvjament il-Parlament għandu jappoġġi dan kollu. Grazzi ħafna. Issa is-Sinjura Figueiredo minuta. Sur President aħna nafu li nisa kienu involuti b'mod attiv f'dawn eh, l-irvelli fil- eh, fil-Afrika ta' fuq kif ukoll fil-Vant Nofsani. Però inti konxja li l-istupru l-iskjavitu sessuali u kif ukoll kriminalità kontra l-umanità hija mxerda madwar id-dinja. Ġifiri dawn it-tip ta' violenzi jisiru fil-Kongo, l-Eġittu, l-Libja u fil-pajjiżi kollha fejn ikun hemm ehm, konflitt bil-armi. Għalhekk aħna rridu ngħidu b'mod ċar Eh, għatwaqif ta' dawn it-tip ta' kriminalitajiet. Jekk ikunx fl-Afrika jew ikunx pajjiż ieħor ieħor u rridu naġixxu għal prosekuzzjoni tan nies responsabbli għal dan it-tip ta' reati sessuali fejn ikun hemm dawn revoluzzjonijiet sabiex nimxu għal soċjetà aktar demokratika f'dawn il-pajjiżi eh, kemm soċjetà ċivili, il-politikanti u kif ukoll NGOs li jiġildu għal ċittadini tagħhom. Grazzi ħafna. Issa nadil kelma l-Sinjora Boskurt għal minuta u nofs. Grazzi ir-rivoluzzjonijiet fl-Afrika ta' fuq u fl-Ilvant nofsani tuna l-opportunitajiet sabiex aħna nġibu aktar demokrazija fit tunizija u fl-Eġittu u din issa tista' tibda f'Benazi u fl-Eġittu wkoll Eh, nisa kienu parti kbira u parti importanti ħafna mir-rivoluzzjonijiet, pero dan ġibir iskimja u kol, eh, rajna li kienem l-istupru eh, tal-nisa li ġab ħafna attenzjoni pubblika, però mhuwiex l-uniku tip ta' takki sessuali jisiru dawn jintużaw bħala repressjoni tan-nisa fil-kajr Eh, f'nawar fil-Libja u kol intużat il-violenza bħala arma kontra n-nisa fil-vojt li seħalek meta ma jkunx hemm ebda liġi, n nisa jkunu esposti b'mod kbir iżejjed. Dan m'għandux jitħalla dan il-violenza u dawn il-każijiet kollha li seħu rridu investigati u rridu nikkastigawhom. Ma rridux ninjorawhom għalhekk dawn huma nisa li rridu jiġu mħarsa b'mod adegwat eh, u r-rwol tagħhom fil-bini tas-soċjetà ma rridx ninjorawh. Id-drittijiet tan-nisa rridu jkunu parti fundamentali mill-liġi jrid ikollhom rwol importanti wkoll fil-kumitati u fil-gvernijiet tagħhom. L-edukazzjoni hija wkoll essenzjali għan-nisa. U ovvjament aħna qegħdin naraw eh, il-punt importanti n nisa li huwa l-indipendenza u kif ukoll il-fatt li jkollhom il-proprjetà tagħhom. Grazie ħafna issa Sinjura Ojlund. Eh, aħna nitkellmu fuq assal eh, sesswali kontra nisa, però f'xi każijiet oħra ikun hemm assal eh, sesswali jsir fuq l-irġiel għandna lek nindirizzaw dawn il-problemi fir-reġjunijiet tal-Afrika ta' fuq kemm il-forzi demokratiċi u kif ukoll mill-ansjan reġim. Jiena nixtieq nitlob il-rappresentant għal jaxtin sabiex eh, niddiskutu din is-sitwazzjoni f'dak li nixaqsam mal-violenza sessuali f'din ir-reġjun. U dan għandna nagħmluh ma' rappreżentanti tal-pajjiżi li interess li huma direttament interessati mal-politika tal-viċinat tal-Ewropa. Dan sabiex min jagħmel dawn ir rajati jinġib qudiem il-ġustizzja u kif ukoll inħarsu drittijiet umani ta' dawn in-nisa u l-irġiel. Jien naħseb li l-vjolenza Eh, sessuali hija tip ta' violenza orribli li għandha tiġi evitata dejjem u għandna wkoll nikastigawha bl-ar mod possibbli. Grazzi ħafna, issa nimxu għal KHDI. Mela, nadi l-kelma l issur Kelly. Xarajnilu, aħna konna qegħdin nitkellmu dwar il-vjolenza fuq in-nisa fl-Ewropa u semmejna għawnek il-fat li kienem 25% tan nisa fl-Europa li soffrew minn violenza fl-Europa. Eset nitkelmu kol dwar violenza fuq il-nisa, violenza sessuali fl-Afrika ta' fuq u fl-Ilvan nofsali. Ma nistawx nittolleraw dan. U importanti ħafna lina li namlu xi ħaġa biex ninwaqfu dan. Ġifiri, mux sempliciment irridu nġildu għal paċi ta' dawn il-pajizi, għalix fil-Afrika ta' fuq hemm eh, n-nisa huma jarawhom b'mod negattiv ħafna, hemm bżonn għalek li insibu lin-nies li jwettqu dawn ir-reati u nħdom u dim il-ġustizja u għalek ikun hemm bidla fl-attitudni tagħna u nwaqfu darba l dejjem din il-ħidma eh, abominevoli. Grazzi ħafna, issa għana kelma l-Sinjura Borska. Grazzi, Sur President. Il-violenza sessuali miex sempliċement ksur ta' drittijiet umani u jiex sir fuq raġli u fuq mara, huwa ksur ta' dinjità ta' kwalunkwe persuna, raġli u mara dan japplika għall-Ewropa, l-Eġittu, l-Kongo u kwalunkwe pajjiż ieħor fl-Afrika u fl-Lvant illi tirreferi għalija din ir-riżoluzzjoni li hawnna. Eh, dawn eh, l-atroċitajiet fil-gwerra għanna neħdom bis-serjetà fil-Kongo ħna bdejna bil-vjolenza fuq in-nisa u l-istupru u issa jiġri l-istess fuq l-irġiel. Għalhekk għandna neħdu l-azzjoni f'waqta u l-Kummissjoni għandha ta' għamel monitoraċ tal-ksur ta' d-dettijiet umani madwar id-dinja kollha. Għanna u koll kollna ċertu strumenti li bijom nkunu nistaw ninforzaw osservazzjoni adegwata li unaraw naraw u li dawn id-drittijiet ikunu edin jiġu rispettati. Grazzi ħafna Zaborska, issa dil kelma l-Kummissarju Fule. Thank you very much. Grazzi ħafna, Signora President, membri onorevoli. Il-kustjonijiet u l-każijiet speċifiċi li ġibna qoddimna llum huma serji ħafna huma marka kera fuq l-iżviluppi li seħħu dan l-aħħar fl-Afrika ta' fuq u fl-Ilvant nofsani. Jiena ħadd nota tal-kustjonijiet il-qajjimtu hawnhekk f'dan id-dibattitu u kif ukoll tas-suġġerimenti illi għamiltu intom ukoll. Kif jina diġa qed, l-Unjoni Ewropea għandha numru ta' strumenti li qegħdin f'posthom u ħadd tagħmel mill-almu tagħha biex tejn il-parteċipazzjoni tan-nisa sabiex in-nisa jkunu ħilsa mit-teddit l-intimidazzjoni u l-vjolenza. Jien nixtieq eh, però ngħidilkom xi żviluppi pożittivi li seħ, pereżempju uffiċċju ta' drittijiet umani fis-segretarjat tal-Kunsill. Aħna lek għandna nilqawhom dan it-tip ta' azzjonijiet. Aħna napoġġjaw l-organizzazzjoni internazzjonali bħal Nazzjonijiet Uniti u kif ukoll is-soċjetà ċivili. Din ħad tkun importantissima billi x'inġibu l-bidla minn ġewwa mill-qalba tal-Unjoni. Hemm ukoll bżonn ta' dialogu u politika li tgħinna sabiex inkomplu bil-bidliet tagħna u kif ukoll mal-kelliem għal ġodda ma' nies ġodda li aħna dejjem eh, nifaċċjaw. Grazzi ħafna sur kummissarju sabiex nalaq għaw ħames mozzjoni differenti mill-gruppi politiċi. Uh, eh, mill